testijiet xjentifiċi eh, hemm żmien ta' tliet xhur għall Parlament Ewropew li se jibda minada it-18 ta' Ġunju. Il-minuti ta' din il-laqa se jiġi prezentat lill-Parlament fil-laqa li jmiss tal-Parlament Ewropew jekk m'hemm ebda oġġezzjoni ir-riżoluzzjoni adottata għal f'din is-sezzjoni jiġu mibawta l-istituzzjonijiet differenti.